dawn it-titli sar jiġu publikati fil-minuti ta' din is-seduta. Dan issa iwassalna għall-aġenda tagħna ta' din il-ġimgħa. Skont regola wieħed tlieta seba il-konferenza ta' presidenti abtottat din l-aħħar aġenda li tqasmet ilkom. Ma kienx hemm tal-bit għal bidliet fuq it-tnejn imma it-tlieta il-grupp tal-PPE qed jitlob mistoqsija orali għal eh, discriminatory customs procedures fil fil-frontieri tal-Litwanja. Grazie, Sur President, onorevoli kollegi. Issa għal ċertu żmien kellna pożizzjoni fejn eh, il-Russi anka jinħat taħat ehm, azzjoni kontra dawk li jisuqu trakijiet li jiġu mill-Litwanja dawn li kunu qed dawn is-sewwieqa jiġu sforzati li jħottu dak kollu li jkun hemm fit-trakkijiet tagħhom u jiena jidher li dan huwa abbuż. Xejn aktar u xejn inqas jiena naħseb dak huwa pjanat ukoll fil-futur. Apparti minn hekk illum l-awtoritajiet Russi, apparti minn dawn il-miżuri, dalodu mingħajr ma formajna lill-Kummissjoni, ma informa l-Kummissjoni, deċidew li jamlu blok minn eh, minn kwalunkwa minn sewet li kuġej minn dan il-pajjiż. Hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn ir-Russja għadet sat membru wieħed, il-Litwanja li għandu l-Presidenta tal-Unjoni, qegħdin jimponu miżuri arbitrarji dan żgur li għandu x'jaqsam mal-summit u naħseb li tkun idea tajba jekk forsi nistgħu nqajmu mistoqsija fuq dan il-punt. Skellint mal-kollega tiegħi fil-komitati relevanti u nieħu gost jekk din il-mistoqsija tiġi approvata. Grazzi. Grazzi ħafna sur Gaspari, issa s sur Zoveda li se jitkellem favur il-mozzjoni. Grazzi, Iva, aħna wkoll napprovaw din il-mozzjoni. Il-mod kif ir-Russja qed tindirizza l-Litwanja din hija xi ħaġa skandaluża. Irrid nżommu f'moħħna li Litwanja ħadmet bisħieħ biex tejruha għal summit ta' Vilnius u l-kustjoni tal-Eastern Partnership u għanna natuhom l-appoġġ tagħna kollu. Aħna wkoll konxi ta' miżuri fuq it-Turkija, l-Moldova. Jiena infatti mort fil-frontieri bejn Estonia u r-Russja dan l-aħħar f'Narva U jina, esperienzajta jina stess, rajt il-mod kif dawn is-sewwieqa kienu qed jiġu trattati u abbużati kif qal is-Sur Gaspar dan huwa abbuż. Għalhekk dan il-Parlament għandu jqajjem dan il-punt b'mod ċar u jagħmlu jindezzaħ permess ta' mistoqsija orali. Grazzi ħafna. Hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din il-mozzjoni? Le? Mela, inressa din il-mozzjoni għal vot. Jekk intom tivvotaw favur, dan ikun ifisser li din il-mistoqsija li se tkun fl-aġenda wara dibattitu wara dibattitu li se jkollna fuq il-kummerċ ma' Taiwan dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet mela. Din dan il-punt ser jiżdied fuq l-aġenda ta' tlieta. Mela, jien nitkellem fuq eh, fuq għada fuq it-tlieta. Inti għadek kem ressaqt għadek kem ressaqt dan din il-mistoqsija u inti għad minnu favur ma ta' din se tidħol eh, fuq l-agenda dawra l puntu għal Taiwan jiena xtaqt nitkellem li fil-konferenza tal-presidenzi kien hemm punt rigward il-ħinijiet tax-xogħol tal-piloti u dan aktar ser mur dan l-punt l-aġenda ser jersa aktar Lura se niddiskutuh aktar tard. Nistgħu naqilbu għadin il-ħaġa biex dan il-punt jiġi diskuss eh, f'tali mod li kun f'punt fil-ġurnata fejn ikun hemm biżejjed nies fis-sala. Iva, għandek raġuni għet il-President, il-punt li semmejt inti għet inres uħ aktar tard fil-ġurnata, imma ma nistax nifem fejn aktar nista' ndaħħal dan il-punt il-ġdid. Il-mozzjoni tajt illi dan għandu jidħol taħt il jidħol wara il-punt ta' Taiwan. Skużani, ma nistax insolvi din il-problema. Issa, fuq l-erba il-PPE it-titlu ta' dibattitu fuq il-politika migratorja fil-Bahar Mediterran. It-titlu se jkun stqarijiet tal konsil il-Kummissjoni fuq il-flussi migratorji fil-Mediterran, b'attenzjoni partikolari għal avvenimenti traġiċi li ġraw viċin Lampedusa u dan ser jikkonsidra wkoll il-fatt li l-Kunsill ġie mitlub biex jipparteċipa wkoll. Ma nafx min ser jagħmel din it-talba, is-Sur Jakolino fissem il-PPE. Grazzi, Sur eh, President. Kif għadek kem semmejt? Hemm ħafna vitmim ħafna iġsma fil-bahar mal-200 eh, eh, mal vitma nġabru mill-bahar u din il-proċedura stat dum aktar ħafna nisqat jitkellmu li hemm 300 eh, 300 vitma. Dinja traġedja kbira li seħed f'din il-gżira. Bħala membri tal-PPE aħna appellajna biex ikun hemm dibattitu li ser jisir fl-istax ġurnata li fih il-President Barroso u l-Kommissarju Malmstrom ser ser ikunu qegħdin jivvjaġġaw lejn eh, din il-gżira biex juru solidarjetà ma dawk kollha li sofrew mal-vitmi kollha u ma dawk kollha li kellhom x'jaqsmu ma ma din it-traġedja bħala refuġjati jew bħala ċittadini ta' Lampedusa. Naħseb li aħna nistgħu jista' jkun din id-diskussjoni fil-ħamsa. bil prezenza tal-Kummissjoni Barroso Bassov u tal konsil aħna nixtu nfakku su President li għada il konsil ser ikun jista' jiddiskuti fil prezenza tal-Kummissjoni dwar dawn l-avvenimenti u nisperaw li dawn l-attività bil-prinċipju ta' solidarita ħafna drabi li ninsow. Grazzi ħafna. <clears throat> Grazzi, Sir President. Grazzi, Sir Jakrino, ista' fizzem favur, Sir Zbobota. Grazzi, jena nishtiq nappoġġa u koll dan id-dibattitu importanti li kuna dan id-dibattitu ma' Sur Barroso, Sr. Manstrom, biex nidwazzjoni azzjoni f'ħin fuqtu. L-Ewropa kollha tittejn imma anke dawk li qed jgħinu fis-sajt għaliex dawn għandhom riskju li jispiċċaw fi proċedura kriminali din hija xi ħaġa inaċċettabbli ma jistax ikun li konna sitwazzjoni fejn issa jidha li qed jgħinu lin-nies jispiċċaw iħallsu ta' dan dan kollu rrit jiġi diskuss f'dibattitu mal-Kommissjoni u mal-President tal-Kommissjoni. Grazzi. Vielen Dank. Spricht jemand gegen den Antrag? Mela, kontra din il-mozzjoni? Signor. Tixtieq titkellem kontra riżoluzzjoni? Etnatik nagħtik il-mikrofonu ma nafx xi se titkellem. Mela, jiena naħseb li konna informati fuq dan il-grupp politiku tiegħi jixtieq jappoġġa din il-mozzjoni, nibdlu nibdlu it-titlu, però xaq nitkellem fuq punt li għadu kemm tkellem fuq Ustur Svoboda. Tkellem fuq artiklu partikolari li jisemmi li id-muħta kukudri li qed jisiru fuq din il-kwistjoni. Aħna se nitkellmu fuq dan jew inkella se nieħdu azzjoni biex nibdu l-affarijiet. U inti danet sur preżent fid-diskors tiegħek għalhekk jiena nixtieq nissuġġerixxi li jkollna riżoluzzjoni wkoll dwar dan il-punt fl-aġenda. Grazzi New Hans. Mela. il għuna kanna bidla fit-titlu u riżoluzzjoni. U kif qed nifhem ma' unħat li jixtieq jitkellem kontra. Ara, ejja naħarsu ħaġa ħaġa. Mela, l-ewwel ħaġa ejja. Il-bidla fit-titlu din mhix kontroversjali jistqarrijiet tal-Konsil Kommissjoni fuq il fluss Migratorji fil-Mediterran. B'attenzjoni partikolari għal verament ta' ġiġi qrib Lampedusa. Is-Sinjura Hamza qed tissuġġerixxi eh, riżoluzzjoni U Surja Kolina talab il-kelma. President, biex nitkonferma dak li ġie espress mill-kollega Sobodan il-bżon ta' ċertu konfront ew nefitaw illi indaħlu l-istati membri singoli din hija kwistjoni ta' tqassim ta' responsabilta' aħna naqblu ma l-interrogazzjoni iżda ma naħsbux li illum huwa il-waqt illi jafu waslu għal soluzzjoni li jistaw joħolqu ċertu tensjonijiet, għawek ma nishtiqux li kunem tensjonijiet, iżda li kunem ċertu unità ċertu waqda. Grazzi. Grazzi, Surja Kolino. Jiena nassumi illi inti ma taqbilx ma rizoluzzjoni eh, minn dak li qed Surja Kolino tkellem dwar Sur Zrino tkellem tkellem kontra Sur Timor kontra favur sorry Nishtiq ngħid li din dan il-punt fuq l-aġenda għandu jiġi akkumpanjat mir riżoluzzjoni naħseb li wasal iż-żmien li aħna ngħidu speċifikament dak li ħajnbidilgħu kien ħarsu lejn l-Italja anka feħdan l-Unjoni Ewropea kollha kemmi ejja nitkellmu dwar ir-responsabbiltajiet tal-istati membri illi inwaqfu din is-sitwazzjoni daqstant gravi. Nishtiq nitkellem dwar il-bidda fl-agenda ta' nar l-erbek joġbok kisus fuq da? Eh? Nishtiq nissuġerixi illi forsi rizoluzzjoni ta' di f'Ottubru fil- tini sessjoni konna rapport mill-presidenza dwar Lampedusa jek nistawx nivvotaw dwar dan u eżattament wara niproponi illi din tiġi posposta għal ottubru ġimatejn oħra mux mux qed nistennew ħafna. Tajb wis. Neġgħu niġu għal dak, eh, nixtieq l-ewwel net nivvota dwar dawk li ma favur, dawk kontra, assenzjonijiet għaddit. Tajep wis Em. żewġ direzzjonijiet. Rizoluzzjoni din il-ġimgħa jew inkella rizoluzzjoni f'Ottubru. Anke fid-dawl ta' dak li qal il-Kummissarju Barroso u Kommissarji kummissarji Armstrong. Sinħat, forsi nistgħu nilħu kompromess jekk din il-kwistjoni tiġi posposta għal ottubru, posposta għal ottubru. Naħseb li l-aħjar ħaġa tkun illi naqblu biex naslu għal riżoluzzjoni f'Ottubru u dan iwassalna għal proposta ta' rezoluzzjoni għal Ottubru dak favur dak kontra? Assenzjonijiet għaddit. memx iktar tibdila n-redi erba il-ħamis, il-ħodur, staqsow għal stqarrija tal-Kommissjoni dwar il-żamma tal-attivisti tal-Greenpeace li tkun l-ewwel parti fl-aġenda din l distaqrija ser tiġi segwita minn serje ta' kellibas eh, il-rikesta, Signor Harms, grazzi ħafna. Meta ħejjejna din il-mozzjoni indunajt li kien hemm ċertu gruppi politiċi li huma daqsxejn imħasba dwar il-fatt li dwar din l-aġenda għal plenarja għandna wisq kwistjonijiet wisq punti li għandhom x'jaqsmu mar-Russja u mal-Moska. Jiena nħoss li anke f'din il-mozzjoni li importanti huwa illi nitkellmu dwar l-importanza tar-rwol tal-Greenpeace bħala NGO internazzjonali ix-xogħol, ix-xogħol fuq dawn il-bastimenti tagħhom, l-ewwel il-Belluga mbagħad ir-Rainbow Warrior, illum l-Arctic Sunrise. Hemm ħafna perikoli fl-ibħra internazzjonali dan nafuh, m'hemm ebda dubju dwar dan, konna nafu wkoll li jista' jkun hemm ċertu azzjonijiet dawn in-nies ġew akkużati b'piraterija li mhix aċċettabbli il-gvern tal-Olanda Seru ukoll jisħaq dwar dan nasib aħna wkoll għandna wkoll nkunu ta' appoġġ għal dan l-NGO partikolari. Il-proposta tiegħi hija illi jkollna dibattitu nhar il-ħamis u nissuġġerixxi illi jkollna rizoluzzjoni fil-seduta ta' Ottubru. Grazzi ħafna, grazzi ħafna issa xi ħadd jitkellem favur din il-mozzjoni, kjoġobkom. Ħadd? Da' kontra? Ikjoġbok. Grazzi, grazzi. Qabel ma nitkellem kontra nixtieq ngħid moċċar ċar li din hija kwistjoni importanti mux qed nopponu il-kwistjonijiet dwejn il-Greenpeace u r-Russja iżda hemm nhar il-ħamis mistoqsija dwar l-istat ta' dritt fir-Russja u jiena nixtieq illi dak id-dibattitu konna l-opportunità li nqajmu dawn il-kwistjonijiet, kwistjonijiet importanti u ngħaddu l-messaġġ tagħna f'dak id-dibattitu partikolari. Grazzi. Grazzi. Nixtieq issa nisma' tifvotaw dwar il-mozzjoni tal-ħodor li kunem Il-kwistjoni ta' naħamis kummenta l-ewwel dak fawu dak kontra? Astenzjonijiet. Naħseb li maddiċ jekk tridu verifika nistgħu nagħmlu votazzjoni elettronikament, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Kulħadd tivvota l magħluqa? Maddiċ. Sidi Rabbi McGinnis, kien il-suġġeriment tijak, nishtiq najt moċċar li aħna nishtiqu li dan il-punt jienemes fil-dibattitu fil-mistoqsija orali dwar il-Russja forsi dik il-suġġer, nishtiq li, Sur President, tiħu konsiderazzjoni dak il-suġġeriment biex nar il-ħamis fil-ħodu tinġi pisseħ. Ja, das ist, äh, glaube ich, Frau McInnes. Ich sehe Ihre Intention, aber... Äh Grazie, Hafnaina. nifhem dak li qed tgħid l-erba hija ġurnata ġurnata bċertu uh, suġġetti differenti harms. Grazzi ħafna. Forsi nistgħu nieħu kompromess biex inkunu ċerti illi ma nabbux dwar ir-Russja forsi nistgħu norganizzaw dan għal seduta li mista ġematejn oħra għal penara li mis forsi dan jaf ikun ta' użu għal l-Olanda li palissa għedin res u l-ment fil-qorti internazjonali u l-oħrajn li jafu li ċertu ċittadini li għedin jinżammu l-ħabs. Jini proponi li il-Signora Harms telenka il-kwestjoni fl-abbozza l-agenda un-bat forsi il-mexxejja tal-grupp jiddeċidu fuq liema ġurnata din ser tiġi diskussa fil-sessjoni fil-seduta ta' ottubru. Grazzi ħafna, ġendi adottata, grazzi ħafna. Issa niġu għal eh, l-ewwel dibattitu li hija mistoqsija orali lill-Kommissjoni dwar is-suq tal-karbonju Ewropew tal-2012 nixtieq